il-miri li għanna fit trattat tal-Lisbona l-kwistjoni tal-rizorsi u kif ukoll il-libertajiet l-istituzzjoni tagħna għandhom meta f'dak li għandu xaqsam mal-budget irid jestendi wkoll il-politika komuni, speċjalment dik ta' koeżjoni li kontribwit ħafna fil-passat u għandha wkoll tikkontribwixxi fil-ġejjin sabiex l-Unjoni Ewropea eh, tifhem aktar il-ċittadini tagħha. Eh, nisperaw u nittamaw li nies jisimaw il-Parlament Ewropew aħna nidħlu f'fażi ġdida eh, ta' kategoriji intermedja aħna rridu nipromuovu opportunitajiet indaqs u x'inhu l-passat tal-Istati Membri tagħna u mod indipendenti ta' kolunka handicap li jista' jeżisti. U kif ukoll il-vulnerabilità tagħhom għal kriżi attwali u għal kriżijiet fil-ġejjieni. ħafna punti importanti f'dan ir-rapport u l-proposti miexin fil direzzjoni tajba u naħseb li dawn jistgħu fil ġejjini Sur President il-vot tar-rapport tal-Garrido se iwassalna għal punt wieħed ċentrali Ewropa li ħatimx il qudiem din m'għandix tkun dwar aslit partiġjani mal-nies li jemnu fl-Ewropa. Grazzi ħafna dil-kelma illi l-issur Garrido. Grazzi President. Aħna rridu nħarsu lejn bidla fil-politika Ewropea dak li għandu xaqsam mal-finanzjarja kien ti kollok zona ekonomika u soċjali jkun hemm bidliet ħafna fil-qafas multianwali. E, Kun hemm iżjed fil-flus komunitarji sabiex nappoġġjaw din il-koeżjoni u dan isir bitnaqis ta' neċessità tal-istati membri li jipparteċipaw. Sakemm għalhekk ma nagħmlux l-affarijiet b'mod adegwat, il-pajjiżi li diġà għandhom problemi finanzjarji sepa jkollhom problemi biex jinvestu fl-oqsma pubbliċi u li jeħlisu għalhekk mill-faqar u mill-inegwaljanza soċjali li għandhom u anka jeħilsu minn kwalunkwa tip ta' diskriminazzjoni mod partikolari dik bejn is-sessi. Ma jistgħux għalhekk dawn isibu soluzzjoni tqabsa kemm ma nagħmlux ċertu kondizzjonijiet ridu nippromuovu l kooperazzjoni tal-paċi u kif ukoll tnaqqis fl fiq militari. Dak li għandna nagħmlu aħna. U naħseb illi hawnhekk eh, ir-rapport eh, ma jwasalx sa fejn irridu f'dak li għandu x'jaqsam għal futur aħjar għal ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna, Signora Figueiredo. Ma, Signori, entom probabli tistaw tifmu illi issa li imbidet l-presidenza u li jena l-president jena jidispeċini mill-mewt ta' Jorge Samprun li tal-età 87 jena dan kien fil-kamp ta' konċentrament ta' Buchenwald kif ukoll sofra taħt id-dittatorjat Spanjol. Dan f'pajjiżi kien kittieb impenjat ħafna u kif intom tafu ingħata eh, premju ta' dan ukoll għalhekk nixtieq niċċelebraw il-ħajja ta' dan l-individwu jiena kont ħabib personali tiegħu għalhekk nixtieq nitlob il-President Buzek biex jitlab jibat il-kondoljanzi lill-familja tiegħu minn naħa tagħna, grazzi ħafna. Mela, sur fontanek joġbok. Dan huwa wieħed mill-iktar momenti importanti tal-istorja Ewropea u għalek eh, dan il-kumitat li għamel dan l-aħħar sena huwa xogħol fondamentali Aħna maħniex kontra li inżidu il-budget imma naħseb li irridu nħarrastu fejn nistgħu nagħmlu t-naqisa li tnaqqis irrid isir fil-budget Ewropew għaliex ħafna drabi sfortunatament dawn il-fondi ma jintużawx mod xira, anzi forsi anki il-kwistjoni tal-użu ta' dawn il-fondi illi ħafna ċittadini Ewropej Issa mhumiex konvinti tal-kemmi utli l-Unjoni Ewropea mħabba fek. Aħna rridu nfokaw l-attenzjoni tagħna fuq ħafna fondi illi qegħdin hemmhekk għall politika ta' tal twessiħ tal-Unjoni Ewropea, tkabbit tal-Unjoni Ewropea, ma marfux fej marru u uh, ħafna fondi oħrajn illi mhux qed isarfu f'riżultati, rridu nfokaw fuq il-fatt li hemm ħafna raġunijiet li forsi huma tajbin fidea tagħhom imma mbagħad nużawhom għal affarijiet oħrajn li jintużaw mod iżina li mhumiex meħtieġa jew forsi mhux legali. Għalhekk aħna rridu nagħmlu mod illi naħna nsibu l-kredibilta' tagħna bħala l-Ewropa. Grazzi. Kollega, tina la palabra il signor eh, Frank Vanecke. Grazzi ħafna il-kellim li miss is-Sur Vanecke. Grazzi Sur President. Ovvjament, jien irrid eh, naddi xi punti li għalli huma essenzjali f'dan ir-rapport ma nistax nara prova waħda biex namlu tip ta' ristrutturazzjoni sabiex infadlu, per eżempju nabolixxu istituzzjonijiet inutli tal-Unjoni Ewropea bħal Kumitat tar-Reġjuni u kif ukoll ħafna aġenziji Ewropej. L-ebda sforz lanqas ma sar biex fejn aħna saqsina nfusna jekk l-Ewropa għandix ikolla ċertu impenji ewlenin. Anzi bil-kontra għamilna ħna f'dan il-każ. E, ċertu punt aħna iva rridu naraw li d-djun li jkun hemm iridu jitħallsu lura. E, hemm ukoll taxxi u pizziet fuq ċittadini. Barra minn hekk, aħna qed inħarsu lejn il-monitoraġġ tal- il-monitoraġġ tal-istati membri u jippruvaw eh, waqfu l-infiq minn naħa tal-istituzzjonijiet. Jien ma nistax għalhekk nappoġġja din ir-rapport. Mela, għal żewġ minuti is-Sur Marinescu. Grazzi ħafna Sur President. L-isfidi għall-Unjoni Ewropea jekk aħna ħan niġġildulhom irridu nagħmlu ċert illi nkunu sodi fil-pożizzjoni tagħna. L-Ewropa 2020 u mod kif aħna nistgħu iva nsaħħu nkabru l-Unjoni Ewropea u dan ir-rapport għalhekk ipoġġi l-Unjona l-Ewropa 2020 fil-qalba tal-baġit tagħna barra minn hekk it-Trattat ta' Lisbona diġà ta' iktar setat l-Unjoni Ewropea. Ħafna stati membri kellhom jagħmlu aġġustamenti fiskali u l-konsekwenzi ta' dan kienu diġà eh, serji ħafna għal popolazzjoni ġenerali. Ir-rapport għalhekk jitlobna l-politika ta' koezjoni u biex tinżam is-CP ukoll. U kif ukoll biex il-fondi jibqgħu tal-inqas l-istess Eh, bħal dak tal-MMF attwali. Il-fondi kollom ġestjoni tajba u bl-aħjar mod possibbli. Eh, il-prinċipju ta' konverġenza jrid ikun ikun rispettat il-budget tal-iżvilupp u riċerka jrid jiżgura li jgħin il-politiki oħrajn tal-Unjoni Ewropea u jgħinhom jimxu l-qudiem. Eh, suġġeriment kien ta' perjodu ta' seba' snin u aktar flessibilta u dawn il-kondizjoni tal-ek ħaj permettu li l-budget Ewropea sabiex eh, jaġusta ruħu mal-bidliet fil-ġejjien hemm ukoll il-kustjoni ta' sistema ta' riżorsi propri eh, ma nafx jekk ħanix inbidlu aħna u neħħu l-kontribuzzjonijiet nazzjonali l konsell Ewropew adotta infatti miri ambizjużi ħafna għall-iżvilupp ta' dawn u l-istess konsil ħajkolli jaċċetta din l-żieda ta' 5% li xija prerekwizit jekk aħna ħan niksbu l-anijiet li aħna eh, poġġejna hawnhekk. Dan il affas finanzjarju munti annwali jitkellem dwar iż-żvilupp u l-istabilità ekonomika fl-Unjoni Ewropea u ta' dan nixtieq nifraħ ir-rapporter tagħna. Grazie ħafna sur Marinescu. Issa il-kellim li miss hija s-Sinjura Gardia Sabar Rubjala 3 minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nishtiq nibda billi nfaħħar l-rapporter u l-kollegi kollha fil-Kumitat. Xer, jena nishtiq nfaħħar ir-rieda li kien hemm sabiex insibu l-ftejmiet din l-aħħar sena li permettilna li naslu pożizzjoni illi appoġġjata mill-Parlament u li qed naraw fil-forma tar-rapport li għana qudiemna llum. Dan ir-rapport huwa triq li għandha timxi magħha l-Unjoni Ewropea kaħna rridu niksbu l-anijiet soċjali u ekonomiċi li ħejjejna qoddimna jekk aħna wkoll rridu eh, nindirizzaw l-isfidi li ħanifaċċjaw fis-snin li ġejjin. Dan u għalhekk il-triq eh, li aħna nimxu magħha sabiex noħorġu mill-kriżi. Irridu niżguraw li triq tagħna tkun waħda tajba u sostenibbli u li tintegrana. L-Unjoni Ewropea tkun ħafna iktar mis-somma tal-Istati membri tagħha kollha f'daqqa jekk aħna rridu nigżbu l-għanijiet minimi għall-iżvilupp jekk rridu ngħinu wkoll il-ġirien tagħna fil-Mediterran għal pass iktar il qudiem lejn id-demokrazija jekk rridu nkomplu ninvestu fl-iżvilupp u l-innovazzjoni u jekk inkomplu niġġieldu kontra il-bidla fil-klima u ninvestu fit-taħriġ u l-edukazzjoni u l-grants tal-Erasmus u kif ukoll nkomplu nużaw il-politika ta' koeżjoni bħala għodda għal iżvilupp sostenibbli bejn l-istati membri jekk irridu nkomplu wkoll nappoġġjaw in-networks trans Ewropej għall enerġija ġifieri fi ftit kliem jekk irridu nkomplu nżidu nkabru l-Ewropa tagħna aħna rridu immorru għal budget ola fl-Unjoni Ewropea mingħajr ir-riżorsi neċessarji f'dan ir-rapport qed naraw li aħna ma nistgħux niksbu l-għanijiet li aħna jien qudiemna ħana nafu e, għaw xi membri li mhumiex favorevoli li nżidu dan il-budget, laqas ridu dan meta kien hawn ekonomija tajba. Naħseb li importanti għalhekk li nsaqsu l kunsill il-mistoqsija li jmiss jekk inti ma taqbilx ma dan il-budget x'anijiet inti ħatneħi mill-lanijiet il-ħejna u d-diemna. Irridu għalek eh, naraw il-politika li ħanużaw kif ħaj kolna l-fondi għal-jom aħna favorevi għal-dibattitu li ħajkompli fuq dak id-dibattitu tal-kontributuri E fejn aħna ngħidu li aħna rridu neħilsu mill-eċċezzjonijiet u kif ukoll irridu nresqu dimna sewa proposti differenti għandi preferenza l waħda minn dawn fatti din hija taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarji u diġi ġeqa għafal pożizzjoni tiegħi sur Lewandowski. F'ħafna pajjiżi din magħrufa bħala t-taxxa ta' Robin Hood għaliex din tippermettina li kollna tħul ta' 200 sa 300 biljun euro. Din ħad tippenalizza l-spekulaturi li ilhom jaqilgħu ħafna flus mill-miżerja u minn fuq darħat ieħor. Din ħadd permetti għallek illi min jikkawza l-kriżi ħajħalla salija. Rridu però aħna aktar ambizzjoni sabiex niżguraw illi l-proġett Ewropew ikompri f'din it-triq sabiex aħna ma neħlux u ma noqodux eh, naħlu l-ħin. Grazzi ħafna, issa dil kelma l-Sur Alvaro. Grazzi ħafna, Sur President. Jena ma toġobnix li qed naraw dejjem u dejjem qegħdin innaqsu, innaqsu, innaqsu u neħu l-effett tal-baġit tagħna. Aħna rridu nużawh b'mod aktar adegwat. Aħna għandna għannijiet ambizjużi u d iżda jekk irridu kollna dawn l għanijiet ambizjużi, aħna rridu kollna wkoll il-metodi kif nżommu magħhom. Eh, ma rridawx ngħidu li rridu nżommu biss eh, mal-agrikoltura, rridu wkoll żvilupp, għalhekk rridu kollha bizzejiet flus, rridu nitkellmu dwar ir rizorsi li għandna bżonu u dimhom però rridu nsibuhom dawn ir rizorsi tagħna. Eh, stajna għalhekk forsi ħadna l-idea ta' Sur Cameron fejn aħna nifriżaw il-flus pero dak li aħna nabżon huwa li kwalunkwe flus li ma jintinefaqx jista' jinaħda l-budget li jmiss sabiex nkun nistgħu nużaw hemmhekk għal proġetti oħra fil-futur li jkunu utli għal futur tal-Unjoni Ewropea għalhekk tkun realistiku meta inti issej tħejji l-għanijiet tiegħek. Grazzi ħafna Sur Alvaro, il-kellim li miss huwa s-Sur Epping l-Onorevoli Dol ġi jiġri biex jitkellem favur iżjed budget imma tant kien qed jiġri għata nifsu u kellu jieqfu dan jirrifletti dan id-dibattitu. Il-budget Ewropew qed jitkellem fuq wieħed fil-mija tal-GDP. Il-Kummissjoni u l-Parlament qegħdin jgħidu li għandna bżonn iżjed da mhux biżejjed. Imma l-Unjoni Ewropea mhix kapaċi wkoll tonfoq il-flus li qegħdin fl-idejn għandek miljuni kbar ta' e, euro illi jibqgħu mhux e, minn fuqa u jmorru lura e, lejn l-Unjoni. Hawnhekk għandna xi żewġ Pavlov għawnek għandna dawn l onorevoli membri li ħarbu jiġru minn flok ma jitkellmu hawnhekk biex jiffukaw il-budget fuq kwalità u mhux il-kwantità. il il kwantità Per eżempju, inuqqas ta' limitu ta' fondi ta' koezjoni fil-istati membri liktar foqra u 30% ta' daw il-flus u ma jkunux minn fuqha. Żgur, sur President, li l-Unjoni, il-Pavlovs tal-Unjoni Ewropea se jerġgħu jaħbtu ma' ħajt anka da' din is-sena. Grazzi ħafna. Grazzi kollega. U issa, jekk joġobkom, zommu mal-ħin li għandkom biex titkellmu. Id-dispeċin li jett ngħid ek qabel ma jitkellem il-kellim li jmiss għax għanna ħafna eh, kellima u ħajkonna problema fuq il-ħin. Għal minuta u nofs il-kellim li jmiss l-onorevoli Epping, issa l-onorevoli Duranzi. Dawn id-diskussjoni li għanna kull ma jmur qed tkun iktar gravi minħabba l-kriżi li għaddejjem minna l-kriżi finanzjarja L-istati membri kollha jridu jagħmlu sforzi f'dak li għandu semma l-budget u hemm żewġ għażliet l-ewwel. Hija dik ibbażata li niffaċċjaw l-affarijiet mod individwali u nippruvaw forsi nkunu ta' suċċess bil-noqogħdu nilabu bil-ispiża tal-budget. U t-tieni punt li għandek l-austerita u għandek tnaqqis serju fil-budget li tagħmel l-affarijiet iktar serju għal ċittadin It-tieni għażla li jiena nippreferi. Jiġifieri nipoġġu l-isforzi tagħna flimkien bħala solidarjetà u tagħmilha possibbli għalina biex aħna nlabu l-karta ta' solidarjetà tal-budget u dan speċjalment permezz ta' MFF, permezz ta' taxxa speċjali U di kienet fil-konvenzjoni tagħna u li aħna li tajna li fil-laqa tal-konċezzjoni mal-Kunsil u nitolbu allura li l-istituzzjoni kollha jaħdmu flimkien biex aħna niffaċċjaw il-problema tal-ispejjeż tal-baġit. Ma jistax ikollna il-kej kun ikluħ aħna ikolna kollox xieġifiri, meta niġu biex nifmu la fajt nistow nikontribwixxu inqas pero fl-istess ħin naslu biex nwet u iktar. Da kollu jiġi permezz ta' dialogu fost l-istituzzjonijiet kollha dan huwa il-mod fuq il-medda ta' żmien twil biex aħna natu iktar koerenza fil-fost l-istituzzjonijiet. Grazzi, kelli ma li Cornelis Del Jong għal minuta. Dan u rapport ħażin ħafna u nistgħu narmuh dan. Mill-ewwel, iċ-ċittadini quddiemu m'għandhom sensila ta' miżuri ta' awsterità u hija ħaġa tal-ġen li qegħdin jitolbu li jkun niżjed flus biex nonfqu fuq livell Ewropew meta aħna nistgħu nagħmlu affarijiet mod differenti Aħna ma rridux nibdew inħallsu għal partijiet ta' rota bħal pereżempju fl-Olanda, aħna għanna niffukaw fuq l-istati membri l-oħra irridu nwettqu proġetti ta' innovazzjoni fuq f'sens Ewropew għal dawn l-istati membri. Issa aħna hawnhekk aħna din najdu li jem bżon nipompjaw iktar flus fil-pak, per eżempju fil-fondi strutturali, eccetera. Di di stess storja nirret tirrepeti ruħa. Il-liberali u demokratiċi kristjani speċjalment aħna unnek għedin nitkenmu kif inħallu nisb disabilta billi e, eh, mill għom u dammu dimmi ħaġa sew. Jekk qed nitkellmu fuq kampanji ta' ta' spejjes illi nifranka u dan huwa skandlu issa minuta Sur Marganti, onorevoli kollegi, nixtieq insemmi xi aspetti ta' din, e, din il-relazzjoni da' sekk importanti, issa jidher ċar ħafna li għanna wis e, inkongruenzi hawnhekk anka dak li għandu xaqsam mal-gvern Ingliż għana din rendu dan il-mekanizmu ma jkunx jista jaħdem u b'nuqqas ta' trasparenza. Allura nixtieq insemmi fuq sistema li daħlet b'mod dirett fost istati membri u li xorta daħlet ovvjament iċ-ċittadini Ewropej m'għandhomx jiġu mill-quta bl-ebda problema fl-Ewropa għandu jkollna taxxa differenti li għandha tkun awtonoma u li tkun sovrana f'dan il-punt. Fir-rapport kien hemm ċerti prioritajiet, xuħut iktar importanti minn oħrajn, imma kollha jridu hemm eh, ikunu kwistjoni ta' flus, din hija għanna wkoll il-Eurobonds li għandhom jiġu mmexxija u ġestiti b'mod responsabbli ħafna kif aħna nistgħu nikontribixxu biex intejbu il-finanzjament Ewropew biex nażlu e, pereżempju sede waħda kwartieri ġenerali tal-Parlament u mhux tnejn. Il-kellim ġie muqqaf. U issa l-kellim li jmiss. Grazzi President u Kommissarju il-sur Fostat meta tkellem fuq il-gvern Ingliż meta għandu jċedi dritt ċerti drittijiet tiegħu hija huwa mod kif il-gvern il-gvern Ingliż li huwa rappreżentant tal-poplu huwa meqjus minn ċerti membri f'din il-Kamra. Imma rridu nagħmlu ċara li ċertu tfad tifdil e, huwa fil-fatt għaddej min-naħa tal-gvern Ingliż. eżempju 30 miljun e, ġew infadlin billi ħa kontroll mill-Ewropa. 3.3 e, biljun illi jkunu fil-bwiet tagħhom biex jiġu jintefqu Kummissarju inti qed tgħid il-budget finanzjarju mhuwiex xogħol doppju fuq il-budget nazzjonali ma dan m'għandux inqata mir-realtajiet ta' ċittadini tagħhom bħalissa il-kontribuzzjoni ta' tar renjuni Unit huwa 6.4 eh, fil-mija u dan isir biss billi nollu t-taxxi inkopru servizzi skejjel, eccetera, u temp u l-membru ġiet imwaqfa il-membru li il-membru parlamentari li jmiss aħna li dun saqsu li naħa mis mistoqsijiet l-ewwel. X'tip ta' budget hemm huwa meħtieġ biex nifundaw l-istrateġija 2020 għat kabbir. It-tieni, x'budget għandna bżonn bil fih dan il-monetarju Ewropea. X'għandna bżonn budget biex niffaċċjaw l-Istati Uniti tal-Ewropa xrol għandu jkollna, irrit li jkollna rwol aħna fil-Parlament Ewropew qed nerfgħu r-responsabiltajiet tagħna m'aħniex qegħdin nitkellmu b'mod mhux ċar fl-Awstrija aħna najdu li l-flus jamlu pont, pont fuq il-bahar. Aħna unnek edin najdu li rridu unwet u l-wedit li nkunu għamina. Jekk qed nitkellmu biex intejbu nsaħħu l-kompetitività tagħna, inkun qed nitkellmu fuq sostenibilità ta' impjiegi u lejn integrazzjoni aħjar dam xejn ma jista' jsir jekk ikollna inqas flus fidejn. U bekk is-sistema finanzjarja taqa' irridu narawx rizorsi għanna ħna stess u e, e, l-Unjoni Ewrop u l-Ewrop għandha tagħmel iktar għandha tħares iktar lejn tfaddil serju fost stati membri. U dan ifisser ukoll effiċjenza u din hija e, tweġiba tagħna globalizzazzjoni. Hija tweġiba tagħna l-futur, hija tweġiba tagħna għal-għaddejn nazzjonali aħna ma rridux nifrizaw il-budget jekk aħna nagħmlu hekk aħna nagħmlu ħsara lill ewropa u ndajfu lil nafusna meta nkunu qegħdin nwettqu l-ħiliet u x-xogħol li għandna fġieħ u għall benefiċċju tal-ċittadini Ewropej tagħna u jekk aħna naqsu il-budget inkunu nist inkunu allura din innaqsu ehm, ix-xogħol tagħna dan u li jfisser dan il-programm aħna rridu nivvotaw favur dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi u issa kellim li miss u għall-Onorevoli Kalfin. Grazzi, eżis kollegi, komissarju. Fil-rapport li għanna u d djemna jitkellmux bis fuq finanzi imma fuq politika. Nishtiq nir l-kollegi tijow tal-li fil-fat iffokaw il-rapport fuq dan. Il-rizorsi finanzjali huma biss mezz biex naslu għall-lantana u l-politiki huma dawk l-iktar importanti u dawn iridu noħorġu bihom qudiemna meta nitkellmu fuq qafas għal futur Nafu li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għaddejjin minn miżuri ta' austerita' U dawn il-miżuri se jkomplu fis-snin li ġejjin dawn il-miżuri wkoll ma relatati biex niġġieldu din il-kriżi u m'għandniex ninsew li din il-kriżi tista' tiġi miġġielda anka fuq livell Ewropew. Il-pjan ta' żvilupp Ewropew is-swieq finanzjarji il-miżuri ta' governanza ekonomika dawn huma kollha miżuri komunitarji li jirrendu l-ħajja iktar effiċjenti u ngħidu li l-miżuri nazzjonali mandomx jiġu konfrontati ma dawk Ewropej. Imman dan għanna nimxu b'mod parallel. Li parti mill-Unjoni Ewropea ta' iktar valur dan il-valur miżjut ta' solidarieta mhuwiex kliem fieraħ il għaliex meta inti tispjega li l-ċittadin li ħallas it-taxxa fl-Olanda għandu ħallas aħjar għandu ħallas iktar għall-Unjoni Ewropea u aktar diffiċli minn meta tistudi minn meta tispjega l-istess ħaġa lil Pollak jew lil Bulgaru għax daw ħallsu l-istess imma jirċievu bħalissa iżjed dan huwa t-ċittadin eh, ta' li ħalla sitta xrija tiffaċċa l-iktar problemi. Xi snin ilu kien hemm ħafna flus eh, eh, ħerġin mill-Greċja ma llum m'għadhomx l-istess. Allura s-solidarità għandha ħafna uċuħ differenti ħafna naħat U daw ħajizdidu ma' snin iżet. Ma' jistax kollok suċċess fis settur ta' enerġija u ta' xjenza jew ta' trasport, jew anka fil-governanza ekonomika jew teknoloġija digitali, jekk int ma' jkollokx politiki eh, komuni Ewropej. Ovvjament rridu nasmu fuq it-tibdil li dan ifisser fuq il-budget Ewropew hemm kontingenzi li ma jintużawx u daw għandna nindirizzawhom U rridu naħsbu fuq ukoll bħala priorità fuq dawk il-politi kollha li għandu ċaqsu mal-enerġija, ma' trasport u ħafna oħrajn. Li naqsu l-flus mill-fondi eżistenti mhux se jieħdu post il-ħtieġa l-flus tradizzjonali iżjed jekk inti rid ikollok Unjoni Ewropea, jekk inti rid ikollok integrazzjoni Ewropea b'valur miżjud, valur miżjud li ċittadin Ewropew illi qiegħed iħallas it-taxxa wara koll li wara kollox għandu dritt ikun jaf kull euro kif qiegħda intefa'. hija sistema li tikmanda <clears throat> is-sitwazzjoni, is-suq ekonomiku, eccetera, U għalhekk aħna għandna niffaċċjaw fuq il-Eurobonds, etc. Grazzi ħafna. Grazzi sur Kalfin. U issa s-Sinjura Polsen. Grazzi, Presidenti kolli najt fis-snin sħaħ li għamilt f'din il-kamra, il-ħidma tal-Komitat Xur kien l-iktar ta' gost li għatwettat u dal-Kumitat ħares lejn il-passi kollha għal futur tal-Ewropa. Da kollu ġi inkluż fir-rapport. Personalment jina imħazba ħafna fuq dak li ma minniex fil-fatt. U fuq il-prioritajiet li aħna ħarisna lejhom irridu nkunu nistgħu illi nilqaw l sfidi li għanna qoddimna fil-ġajjini qarib u rridu nħarsu kollejn il-ħidma qadima ma nistgħux nagħmlu tnej imma għandu jkollna prioritajiet li nemnu fuqhom fu u nkunu iktar ibsin f'dan l-eżerċizzju ta' prioritizzazzjoni u rridu ħaġa li rridu naħsbu fħaġa illi hija problema hawnhekk, jiġifieri qed inħallu il-prioritizzazzjoni fuq il-Kunsil tal-Ministri din mhix xi ħaġa illi hija pożittiva għall futur Grazzi ħafna lil kelliema U issa kellim li jmiss sissur sur Kallanen. Grazzi, President. It dak li ħalla sit-taxxa fl-Ewropa fil-fatt jaqla l-flus. Euro zejda li tintefa u euro li tintuża la li taħjar. Kemm jekk kemm jekk joġobna jew le għaddej minn żmien ta' austerità. Hemm postijiet fejn l-Ewropa tista' żżid il-valur Sfortunatament dan ir-rapport ma tantx qed joffri dawn ejja nkunu ċari. Is-suġġeriment ta' 5% żieda mhijiex aċċettabbli assolutament. L-idea ta' own resources hija totalment inaċċettabbli dinja sempliċiment l-Unjoni Ewropea li qed tiġbed tipprova tiġbed lejha iktar poteri u iktar saħħa u da kollu mhuwiex se muwa xejn li li qed nippruvaw nattu innu għasta ta' suċċessi li kien qed ikollna riċentement. konna li kdejjem konna e- e- e- tajna l-idea tagħna li dan ma kinux ta' ġid fil-fatt kellna raġun. Grazzi ħafna. Grazzi il-kellim li missa l-żewġ minuti. Grazzi ħafna tal-kelma President. Forsi l-iktar rapport importanti hawnhekk huwa dak li għanna għoddim nissa il-Parlament Ewropew fost istituzzjonijiet u għal ewwel wieħed li qed jagħti din l-idea seba' snin li ġejjin imma waqt li qed nagħmlu dan maħniex qegħdin innegaw bil kummissjoni tagħti il-proposti tagħha stess. Dan hu l-uniku mod kif nistgħu naslu għal ftehim u nevitaw skandlu li permezz tiegħu aħna ma naċċettawx il-abbozz tal-Kunsill il-msiħba tagħna kollha jafu xirrit il-Parlament Ewropew u aħna nistaw nipruvaw ikollna dan u li jidħol b'mod bil jieħdu kont tal-prioritajiet tagħna. Hemm xi ftit punti li nistgħu naqraw fit-Trattat ta' Lisbona u li qiegħed fir-rapport di mhix kwistjoni ta' kritika ħarxa li rridu nagħmlu għalli naqtaw rizorsi tagħna għax dan mhuwiex inqas importanti minn dak li hemm fit-Trattat ta' Lisbona. Naħseb huwa importanti li aħna nagħtu l-messaġġ illi hemm żieda żejra fil-budget Ewropew hemm bżonna dinja żieda żgħira għax allura għax aħna rridu fil-fatt inħassu lejn l-inflazzjoni. Allura ħnek ma nixet qed nitkellmu fuq fuq żieda enormi, Aħna hawnhekk qegħdin inħarsu lejn l-ispiża taħt il pak u taħt il-fondi ta' eh, koezjoni. fi snin tal-1600 kien hemm poeta illi kien eh, Kroat Ungeru għal tweġġax l-Ungeri u jina unnek għallur etnajt tamnux ħsara l-pak tamnux ħsara l politika ta' koeżjoni għax jekk tamnu ħsara l dan tkunu qegħdin tweġġaw liċ-ċittadini kollha tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Illa li hawnhekk inqas ma jkun il-votazzjoni tal-politikan tiegħu in iktar inqas tkun il-vuċi tal-ċittadini. U importanti allura li nkomplu nirrappreżentaw iċ-ċittadini. Grazie. Il-kollega Derek Bogan. Grazie tassew, issa nagħti l-kelma lis sur Vona l-minuta u nofs. Nixin il rapporter u chairman għax xogħol li għamlu fuq dan il rapport Id-dibattitu l-lum fuq dan ir-rapport jisħaq il-fatt li ser ikun hemm ġlieda fil-Kunsill fuq numru ta' kwistjonijiet, l-inklużjoni tal-żieda tar-ribej tar-Renju Unit u rizorsi propi. U biex inkunu ġusti, abbarra mill-kwistjoni tar-ribej tal-Renju Unit fejn ħajkun hemm minoranza ta' wieħed u l-Parlament se jipprova jilħaq kompromess meta jkollok rapporti komplessi u twal bħal dan kompromess kważi kważi kun inevitabli. Uħut mill-kompromessi pero jina nil-qaħħom nil-qal kompromess fuq tul u l-istruttura tal- perspettiva finanzjarja nilqaw ukoll il-kompromess dwar il-politika ta' koeżjoni. Il-politika ta' koeżjoni na nemmen hija vitali jekk aħna rridu niksbu il ħolqien tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea wara l-2013. Għalhekk il-politika tal-koezjoni għandha bżonn finanzi adegwati għal minnu fuq il-livell li aħna għandna sissa jekk mhux aktar meta nqisu l-ġejjieni. Il-perspettiva finanzjarja li jmiss irti tkun dwar l-impieku l-impieku l-tkabbir u li jek tkun relevanti għal ċittadini. Umbat u koll politika ta' koezjoni tkun importanti għanna bżon finanzjar riċerka u l-izvilup fl-universitajiet u anke l-SMIs. Allura il-program għafas t-minja u importanti ġdaw morru fil-futur, iħarsu li l-futur. L-Unjoni Ewropea tkun għedha tinvesti u koll fil-infrastruttura, trasport, enerġija, Eh, Titji fil-broadband ħafna oqsma rurali. Oqsma rurali infusom mandom xieġu injurati jew minsija. Biex nilqu għal dawn il-politika kollha fit tkabbir Olimpika għandna bżonn mekkaniżmi ta' twassil li rridu naslu għalihom għandna bżonn imsieħba. U l-President jaqta l-mikrofonu li delegat Issa għal minuta nixtieq nitlob il-kelma tas-Sinjura Manner. Sur President, Sur Komissarju nixtieq nifra li rapporter għal xogħol eċċellenti li għamel fil-Kumitat U għal-qafas li jmiss għanna għan principali li nħol u strumenti għal-istrateġija tal-2020 u anki immorru għall-eruq ta' dawn il-prinċipi dan il-rapport fem bissewa li minnajr koezjoni, politika ta' koezjoni dawn l-anijiet ma jistawx jintlaħqu. Il-politika ta' koezjoni, per eżempju, hija l-unika strument konkret li għal nistaw noħol u innovazzjoni, ħol intaxxol xogħol u anki tkabbir għandna bżonn riformi, però Bis nistaw nilħu dawn permess ta' politika differenti fiħdanhom. Għalhekk jiena nixtieq nappellalkom Nappellalek sur kummissarju li fil-qafas li jmiss il-politika reġjonali u l-politika tal-agrikolta iżommu il-finanzi tagħhom il-livelli tagħhom jiena kuntent ħafna li dan ir-rapport jieħu konsiderazzjoni reġjuni li qed jibsofru minn diffikultajiet speċifiċi jew kundizzjonijiet speċifiċi u għandhom bżonn żieda budġetarja f'dan il-qasam Grazzi tassew. U issa għal minuta nixtieq nitlob il-kelma tas Sur Van Dalen. Sur President, il-fiduċja hija kwistjoni prinċipali, kelma prinċipali għall-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. ċittadini jridu jirkupraw il-fiduċja tagħhom fih dan l-istituzzjoni. Kif nistgħu nagħmlu dan? Mhux baktar Ewropa jew aktar flus għall-Ewropa, però permess Ewropa aħjar Ewropa bi valur miżjud, Ewropa li ma tindaħax ma' kwistjonijiet li stati membri jistaw isolbu waħedhom bħal turizmu. Pero il-fond ta' koezjoni jrid jitwaqaf għal reġjuni l-aktar dajf, l-aktar battuti. 50% xorta waħda dom imorru fiħdan eh, stati membri onja bħal Franza u l-Ġermanja u din mhix aċċettabbli u jekk aħna rridu nsolvu l-problemi kif suppost, aħna nistgħu nevitaw, neħlu il-flus u nkunu nistgħu nfadlu irridu wkoll investu f'agrikoltura sostenibbli u anki fl-industrija. Il dan ir-rapport huwa diżastri kolli ngħid. Għaliex kollox jitħalla fidejn l-istati membri, ċittadini, e, rridu jibilaw jaċċettaw jaffaċċaw ir-riżultati kollha ta' din il-melting pot Ewropea. Issa nagħti l-kelma lis sur Fernandez. Grazzi tas Sur President, eżis kollegi, Il-nix ringrazzja rapporter għax-xogħol uh, eċċellenti li għamel u għal dan it-test li jippermetti li jagħti bidu tajb għal kostituzzjoni tal qafas finanzjeri multianwali u li hija sfida għal kunsill u għal kummissjoni huwa test eh, ambizzjuż, però fl-istess waqt huwa realistiku. Nista' ngħid li l-istituzzjonijiet kollha eh, ġarbu l-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali U dan jider ċar minar Ewropa maquda b'mexxija msaħħa b'konverġenza u maquda mhux ħajkunu kap mhux ħankunu kapaċi li nelbu l-isfidija tagħna qudiemna l-Ewropa dejjem titkun Ewropa ħjar. Irridu natu Irridu nħarsu il-metodu komunitarju ktar minn dak intergovernattiv, irridu niksbu l-bilanċ mill-ġdid. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tal-2020 huwa uġġet ta' konsens l ma maċċari u l u huma jistgħu jiġu mkejla. Ser tkun il-gwida tal-perspettivi finanzjar li jmiss li ħajmexxuna, però din l-istrateġija tista' tkun ta' suċċess jekk ikun hemm budget li jista' jilħaq dawn l-anijiet. U f'dan il-għan huwa importantissimu li it-tħul tal-qafas finanzjarju multianwali ikunu jistaw jilqu l-impen għall-istrateġija tal-2020 politika ta' koezjoni twassal ukoll ħireġ ukoll mill prinċipi ta' ta' u għalhekk importanti li din il-koeżjoni tkun soċjali, ekonomika u territorjali. U li tejn loqsma l-aktar dajfa. Nemmen li l-flus għal politika ta' koezjoni għandhom jizamu fuq l-istess livell. Għak kif insibu għal politika tal-cap, tal cap tal cap Pero importanti u kol li nimxu li qafas eh, finanzjarju fejn idħul ma jiddependiwx biss minn 80% mill-bilanċ mill-budget nazzjonali. Grazzi sew Sur Fernandez issa nagħti il-kelma lis sinjura Gonċ. Grazzi tassew Sinjura President. Il-kriżi qed tobbligana biex inħarsu lejn l-effiċenza l-anijiet li jtiqdu l-prinċipju tagħhom f'temmi tal-budget Ewropew rridu nħarsu kemm qed iġib miegħu valur miżjur tal-ċittadini Ewropej tagħna, allura x'inhu l-valur miżjur? biex nitkellem dwar qasam partikolari li aħna għadna ma tkellimniex fuq llum. U dan huwa t-Trattat ta' Lisbona u l-fatt li Trattat ta' Lisbona introduċa fiħdan il-politika Ewropew oqsma li qabel kienu taħt ir-responsabilità tal-Istati Membri tagħna U għalek dan irrid jiġi rifless fil-perjodu budgetarji li jmiss aħna rridu nagħmlu progress reali fuq dawn il u bla dubju rridu nsibu rizorsi li jgarantixxu rizorsi, rridu programm ambizzjuż u nafu li fl-Ewropa aħna rridu ikolna migrazzjoni pozittiva, nis kwalifikati, politika komuni għall immigrazzjoni u għal dan il-għan għanna bżonni rezorsi neċessari. Għanna u kol, rajna l izvilupi reċenti fit tramuntana tal-Afrika u dawn l evvenimenti wrew kemm u importanti li kolok politika refugjati fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn integrazzjoni tan-nies, għandna bżonn ukoll solidarjetà Ewropea li dan huwa meħtieġ neċessarju. Dawn l-aħħar ftit xhur aħna wkoll rajna li għandna valuri komuni, rridu niddefendu daw il-valuri, niġġieldu kontra diskriminazzjoni, niġġieldu favuri drittijiet tal-bniedem u għandna bżonn mill-ġdid ir-riżorsi għal dawn. Rridu naddattaw għal situazzjoni straordinarji għal darbohar rizorsi rridu jkunu disponibli għal dan il-għan u għanna bżon rizorsi propi, rizorsi propi li jassikuraw li aħna għanna Ewropa aktar b'saħħita u aktar Ewropa fil-futur. Grazzi tassew Kinga. Jiena nixtieq infakkar, sinjuri, l-artiklu konformi ma' regolament li jgħid li l-pubbliku tal-Kamra jibqgħu bil-qeda u jisimaw. Daw kolla li jaraw li jistaw japprovaw jew ma japprovawx ħajjiġu imkeċċija mill-ewwel u għalhekk importanti tassikuraw li din ir rigola żommu maħħalx ma jistax ikollna nies li qogħdu jiċċabċbu. Ġifri ħanara li l wisjers eh, ħajżommu għajnejhom fuqhom jekk hawn xi nies li fil-gallerija li qegħdin iċabċbu jew inkella qegħdin jiksru din ir-regola għan biex jitilqu kamra Sur Ellis, grazzi tassew Sur President, nifraħ li rapporter għax-xogħol li għamlu xogħol eċċellenti biex jipprova jikseb ukoll konsens tliet oqsma għall-amendi li jiena nixtieq eh, nitlob favur fil-fatt fuq il-medda twila ta' żmien għandna bżonn qafas finanzjarju l-ħames snin, għanna strategija tal-2020, għanna dimensjoni fuq seba pilastri u għalhekk għandna bżonn perjodu ta' ħames snin. Hemm ħafna hemm xogħol li mhux qed issir u rridu nħarsu wkoll lejn garanzija tan-nefqa Aħna rridu kol nkunu nafu fej sejrin il-flus tal-Unjoni Ewropea u mbagħad nwieġeb li sur Verhofstadt. Ma nistgħux nitftu l-ħtija fuq stat membru partikolari meta mbagħad ikun hemm ukoll dawk il-kontributuri l-kbar fl-Unjoni Ewropea. il Kontribuzzjoni tittieħed skont il-GDP tal-istati membri Irridu naraw ukoll eh, fejn qegħdin ikun hemm l-irdupjar tal eh, tal eh, ta' dawn il-kontributuri ma naħseb li hija kwistjoni diffiċli għax bħalissa huwa żmien ta' Grazzi ħafna Sur President. Aħna naħsbu li dan il-5% iktar huwa ġustifikat bil-fatt li ħajkun hemm iktar flus anka għall-infrastruttura transnazzjonali għajnuna l-iżvilupp u għal din raġuni jiena naħseb dawn huma raġunijiet li ġustifikaw din iż-żieda. Dan ir-rapport naħseb li huwa opportunità iżda aħna nista' jkollna iktar kredibilità jekk aħna nuru fejn aħna nista' jkollna iktar effiċenza, fejn nista' nkun iktar effiċenti, fejn nistgħu nfaddu daqsxejn iktar flus u nifrankaw naqra iktar spejjeż, però hemm ħafna stati membri sfortunatament illi għadhom ma rnexxilhom biex jintroduċu dawn it-tnaqqis fl-ispejjeż. Però jiena nixtieq ngħid ukoll li f'dak li għandu x'aqsam il-politika ta' koeżjoni Ewropea din hija xi ħaġa importanti ħafna. Importanti li f'dak li għandu x'aqsam dan perċentwal ta' 75% li aħna nixtiequ Nerbuħ aħna rridu naraw jekk aħna nistgħux inkunu nibbażaw ruħna aktar fuq is-solidarjetà jekk il-flus tagħna nistgħux ninvestuhom fuq eh, bilan li nofru valur miżjud. Naturalment, hekk dak li għandu x'jaqsam il-Kumitat Reġjonali aħna naraw illi din il-żieda li morru li minn 75% kif huwa suġġerit fil- fil-rapport, jina nasab li il-rapporter kienu t-torna meta għalet li aħna diġa f'temna dwar fil-Kumitat Reġjonali aħna u koll għedin ninsew kem u għadifi kif in realtà jekk aħna maħniex qed nindefinixxu reġuni kif suppost. Jiena naħseb li m'għandniex inkomplu naħlu iktar flus u din is-sistema ta' phasing out phasing in maħniex qegħdin nofru l-ebda vantaġġi aħna qegħdin noffru sussidji lir-reġuni u naħseb li s-sistema bħal din fil-politika reġjonali m'għandix eh, tkun ehm, xi ħaġa tal-ġejjini. Għal-raġuni għana proponejt li naħu paragrafu barra dal-paragrafu kollox tajjeb, grazzi. Grazzi tassew, issa s-senjura Schroeter orrit il-karta l-blu taħħa u għalek Sur Paper, inti las li taċċetta l-mistoqsija mill-kollega tijak, Sur Njura Shooter? una pregunta de su la signora. Tixtieq taċċetta l-mistoqsija ta' Sinjura Schroeter, Iva, mela 30 sekonda l-mistoqsija tagħha. No funziona il-mikrofonu. Ja, jett. Apparentament il-mikrofonu issa jaħdem però. Frage richtig. Grazzi ħafna sur President, jiena nixtieq nistaqsi mistoqsija lis sur Piper, pjuttost sorpriża li qed eh, jgħid li s-sinjura qiegħda toħlom, is-sinjora Porter, jiena naħseb illi fil-fatt embosta kien hemm ħafna diskussjoni anke fil-Kumitat Reġjonali u kien hemm maġġoranza anke favur is-solidarjetà bejn ir-reġuni. Ma din ir-reġuni għandna bżonn dan lan fi żmien medju. U nixtieq inkun naf fejn tiddiskrivejt li din is-sinjura u t-tela li qed toħlom. Iva, inti hekk interpretajta. Eh, situazzjoni, Sinjura Xriter, aħna għandna proposta differenti fil-Kumitat Reġjonali differenti minn dak li huwa preżentat hawnhekk huwa parti minn hekk, apparti mill-gruppi politiċi xorta waħda hemm ħafna oppożizzjoni kontra din il-kategorija tan-nofs. Inti suppost tafu dan kollu għalhekk sorpriż bil-mistoqsija tiegħek u għalhekk rina qed illi hemm ħafna nies qed joħolmu minħabba li qed jgħidu li aħna ħanilħu kompromess minħabba li qed tfadal ħafna affarijiet li għadhom pendenti u ma nistgħux niltaqgħu ehm, fit-triq tan-nofs dwar għal din raġuni jiena naħseb illi eh, għalhekk dak li jed. Grazzi ħafna. Grazzi tassew sal-minuta u nofs nagħti l-kelma l-Sinjora Grejlie. Grazzi tassew, Sur President. Nixtieq nifraħ li rapporter għax xogħol tiegħu tajjeb li u ir-riżorsi tal-Unjoni Ewropea u nagħmluha taqdilanijiet tal-Istrateġija Ewropea l-2020, ġifri bil-kontra tal-maġġoranza ta' dak li xtiequ l-Istati membri. għal istati membri l-Unjoni l-Ewropa Eh, fil-fat li l-Istati membri kbar li jati kontribuċi jishtuq jnaqsu dan il-budget, pero politika integrata Ewropea hija importanti u neċessari anke meta nħarsu li l-kompetenzi ġodda li nsibu fil-qasam ta' trattat ta' Lisbona, allura il-rapport ta' inizjativa għal parlamenti li joffri bażi għal diskussjoni kontinwa. Pero rridu noqdu attenti budget Ewropew baktar minn 5% waħjar mill- Eh, il-riżultati li xuqu jaraw il stati membri, pero l-aktar kwestjoni diffiċli u li inħarsu l-direzzjoni ta' l-anijiet li nixtiequ nilħu. Aħna nafu xiġifieri politika rigoruża fuq il-politika fuq tkabbir, fuq dak li xtiju ċittadini, u għana l-essin nifinanzjaw daw tip ta' politika li jħolqu kontrast ma' dan il-ċiklu. Nixtieq nirrepeti l-importanza ta' eh, kategoriji ta' reġjuni intermedji, fondi strutturali u li nersqu l-aktar rip ir-realtà ta' dawn it-territorji. Nikkonkludi billi ngħid li huwa indispensabbli li eh, nwaqfu l-spekulazzjoni li xwara kollox dan ser iżid il-proġett Ewropew li kun finanzjat mod aħjar. Grazzi tassew għal żewġ minuti s-sur Horkmark. Grazzi ta' s-sessu President l-għonet nixin nifraħ li rapporter tal-li il-numru ta' sfidi li jinsibu u dimna. Jien nixtieq ukoll nagħti merba il-messaġġ ċar fir-rapport li qed jitlob għal zida sinifikattiva rigward ir-riċerka u xjenza. Għaliex ta' bilħaq dan huwa wieħed mill-prijoritajiet li aħna rridu nagħmlu. U nixtieq ngħid ukoll u ħanajt dan l kummissjoni li Il-politika tmexxija hija dwar priorità. U mingħajr prioritajiet m'hemmx tmexxija. Dejjem hemm dawk il-miri u sfidi li huma aktar importanti minn oħrajn. U dan u l-kas fil-budget tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fiħdan l-Istati membri. Aħna irridu nżidu aktar fir-riċerka u xjenza ma' partikolari, pero rridu wkoll nżidu l-ammonti ta' riċerka fil-foqs moħra. U rridu nidu konsiderazzjoni wkoll l-iżvilupp ta' l-swiq ta' agrikoltura u nżidu l-flus hemmhekk ukoll. Pero sur President, Eja niftakru l-prioritajiet, dawn huma affarijiet li aħna rridu nagħmlu fuq kull livell, fuq livell Ewropew kif ukoll fiħdan stati membri. U jkolli ngħid li jiena ma nieħux pjaċir il-swat tal-Brussell pero anka dak tal-istati membri, għaliex hawnhekk inkunu qed innaqsu l-importanza ta' l-infiq li għandna fl-istati membri u s-sigurta soċjali, l-pensjonijiet, edukazzjoni. Dan mhux konflitt bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri, din hija ġlida li li għaddejja tmexxija u l-prioritajiet u jekk aħna ma jirnex li namlu dawn il-prioritajiet aħna mxin kunu qed tmexxija u jkolli ngħid li jekk aħna ma nistgħux nifmu il sitwazzjoni ibsa li għedin fihom l-istati membri aħna ma nifmux ir-realitajiet ta' ċittadini. Aħna rridu nagħmlu prioritajiet u mhux insolvu l-problemi billi nżidu l-budget Il-Sur Kommissarju, uri tmexxija kun qalbin iftakar ir-riċerka u xjenza l-infrastruttura fl-imkien U l-President jaqta l-mikrofonu l-Onorevoli Hockmark. Issa l-minuta u nofsanna l-Sur Kozzolino. Onorevoli Kollegu, jahna ser nivutaw fuq rapport strategiku ta' importanza kbira li joffri l-negozjati fuq l prospettivi finanzjarji ta' l-qafas tal-2013 bazi solida mit-talba ta' korrenza bejn objettivi u strumenti bejn ir-rwol ġdid l-istituzzjoni Ewropej ma mitluba biex jagħmlu wara trattat ta' Lisbona u d-diemhom għandhom il-kriżi finanzjarja riżorsi li flimkien aħna biħsibna niddeċidu nivesti fuqhom din turi tweġiba serja għal mistoqsija ta' innovazzjoni li ħirġa mill-opinjoni pubblika mill l-beneficjarji tal-rizorsi tal-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna milni dan il-għan għal-koezjoni, kapitlu importanti biex aħna nuru xirridu xi tkun l-Unjoni Ewropea fis snin ġejjin. L-esperjenza tajdinna li l-koezjoni l-lum huwa ħolq importanti ħafna fil-modell Ewropew, wirt importanti għal kulħadd li nħarsu, li proteġu u li nsaħħu kritiku għal fat dan il-qasam u l-ipotezi li nżidu kategorija intermedjarja ta' reġjuni minħabba l-fat li fċertu każijiet snin ta' krizi li għanna rajna fil-passat qed jitħlu fil-qalba u tqisu mod aktar importanti appoġġ b'saħħtu għal reġjuni l-iktar vulnerabbli nqas sviluppati fl-Unjoni Ewropea u niġġieldu l-ħela u nippermettu il- eh, politika ta' żvilupp. Jien naħseb li l-sfida ta' kategoriji temporani hija sfida li aħna rridu naċċettaw sabiex niftħu fażi ġdida fil-politika ta' koeżjoni feħdan l-Unjoni Ewropea u anke biex insaħħu il-politika ta' koeżjoni u żvilupp aktar bilanċjat, aktar sostenibli li aħna nixtiew niggarantixxu lill-Ewropa ta' snin li ġejjin. Grazzi. Nati eh, il-kollega is-sur Van Engel għal żewġ minuti jekk jogħġbok. 500 miljun ċittadin fl-Unjoni Ewropea dan jirrepreżenta 8% tal-popolazzjoni globali. Fil-2050 aħna nirrepreżentaw 5 jew 6%. U fis-seklu 21 aħna ser nkunu qegħdin nirrappreżentaw madwar 100% tal-popolazzjoni fiħdan il-pjaneta kollha kemm hi. Qed nitkellmu dwar l-armati, ambaxxati, qed nitkellmu dwar ħafna xogħol barra l-Unjoni Ewropea u naħseb li jiena iċ-Ċina għandha viċi ministri importanti ħafna biex jittaqgħu ma' rappreżentanti speċjali fl-Unjoni Ewropea. Aħna kultant immorru fuq eh, rkubtejna biex ninnegozjaw ma' Beijing u kważi kważi nqawaċċajt. Ġifri, 8% tal-popolazzjoni globali eh, tajjeb li dan irridu naqsmuhom bad bejn 30 responsabilità <laughs> din hija tad-daħ kważi kważi għax din mhix sovranità assoluta aħna l-Unjoni Ewropea responsabbli għal 2.5% tal-nefqa baġitarja. Kanna nħarx lejn da kollu li qed jintefaq fl-Unjoni Ewropea bħala kollha kemmi 2.5% hija wieħed fuq 40 F'daħ dawn iċ-ċirkustanzi, anki jekk naħsbu li dan huwa ħafna aħna hija nħarsu lejn ir-riżorsi propji, iva, nħarsu lejn ir-riżorsi propji. Però ejja ma nkunux noqgħod daqshekk imdejqa dwar 2.5% tal-nefqa pubblika. Għalfejn niddejqu daqsek għax danwa. ammont vera żgħir, dan huwa mistenni, eh, però li jagħmel tajba l-istrateġija Ewropea 2020 jiffinanzja l-kompetenzi kollha li aħna ġew motija lilna mit-Trattat ta' Lisbona aħna nix dan għal xejn huma l-istati membri li qablu fuq dan kollu. Iġifiri li nżommu dan l-sfond f'moħna naħseb li il rapport ta' Sir Gerega huwa pjuttost modest. Ejja nħarsu lejl lejn dawk li jishtu jaqtawna naġwin ħajna, naħseb dawk u li nqasu l-ambizjoni tagħna u ma naħsibx li nkunu sejn fid-direzzjoni tajba. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma lis sur Derandan għal minuta u Merci President, Monsieur le Commissaire. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz Komissarju, Aziz Kollegi. Dan huwa rapport li importanti ħafna għal ġejjin tal-Pjan Ewropew. Importanti li aħna dejjem nesprimu solidarità u li nkunu ambizjużi speċjalment minħabba l-kriżi finanzjarji li ħafna pajjiżi bħalissa dejjem minna. Minħabba li aħna din nippruvaw nadottaw pożizzjoni liberali fil-jambasta pajjiżi fil-Kunsill li qegħdin japplikaw politika budġetarja illi hija politika għamja. U jekk il-budget Ewropew ħajkun ifriżat dan ħajkun ħażin ħafna għad kabbir. Illi nsidu b'din il-5% għandha tkun ir-rata minima sabiex aħna verament ikollna solidarjetà Ewropea, solidarjetà Ewropea li tista' tapplika għal finanzjament tal-istrateġija tal-Ewropa 2020, speċjalment l-anijiet soċjali kif ukoll x'inta kontra l-faqar. Solidarjetà Ewropea għandha tkun ikkonfermata wkoll permezz ta' dan ir-rapport billi aħna noħolqu reġuni intermedjarji ħalli bekk il-politika ta' koeżjoni tkun tista' tkopri kol bliktar mod il t-territorju Ewropew kollu. U għandna wkoll kwestjoni tal-Fond ta' Aġġustament tal-Globalizzazzjoni dan huwa importanti ħafna wkoll għal ħaddiema Ewropej u din hija xi ħaġa li ntarfet ukoll f'dan ir-rapport. Issa iż-żieda tal-qafas finanzjarju multianwali hija xi ħaġa importanti u għandha tintlaħaq ukoll permezz ta' valur miżjud li jista' jkun offrut permezz ta' transazzjoni finanzjarji. Grazzi ħafna. Issa imiss Sinjura Janaku. Grazzi ħafna, Sur President, il-Trattat eh, ta' Lisbona wassal la sitwazzjoni ġdida u saħħaħ il-politika tal-Unjoni Ewropea u koll u dan għandu ikun rifless ukoll fil-MFF fil-ġdid għal perjodu il-ġdid u jiena nixtieq ngħid proset lis-Sur Gallega tar-rapport tiegħu li kien rapport komprensiv ħafna illi jara viżjoni differenti tal-Ewropa minn dik li għandna bħalissa bl isfidi u l-problemi kollha tagħha u aħna nafu u nifmu illi waħda mill-lanijiet l-iktar importanti tal-politika tagħna hija illi aħna nippruvaw kemm nista' jkun innaqsu n-nuqqas ta' ugwaljanza li hemm bejnietna. Ġifieri li konna politika ta' koeżjoni ta' suċċess hija xi ħaġa importanti minħabba li tista' verament toffri valur miżjud Ewropew għal Ewropa aktar b'saħħitha ġifieri din l-MFF il-ġdid huwa importanti ħafna u bażi sabiex aħna aħna fil-fatt nistgħu nelbu l-kriżi finanzjarja ħalli bekk ikun iktar tkabbir tkabbir sostenibli l-ewwel qabel kollox, sostenibilità hija importanti li nelbu problemi tal-qatt, nsaħħu nappoġġaw ir-riċerka, l-iżvilupp, nkomplu l ġildu kontra l-effetti negattivi tal-bidla tal-klima u l ġildu kontra problema tal-faqar. Jiena naf li din politika għandha sorbot ħafna wkoll mal-problema tal-immigrazzjoni u nfukaw ukoll fuq ir-reġuni li huma fl-estremitajiet tal-kontinent Ewropew. Aħna rridu nistabilixxu dan is-sentiment ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri u fl-istess ħin aħna rridu naraw illi nistabilixxu um, sistema ta' uh, revenue aħjar naħseb illi bekk aħna nistgħu ngħinu lil nafusna Għalli bekk aħna nsaħħu l-istrateġija 2020. Il-budget għandu jistiet u jekk aħna nixtiequ li jkollna Ewropa aktar b'saħħitha għal benefiċċju taċ ċittadini tagħna u anke fuq livell internazzjonali u imperattiv għax ħaġa importanti ħafna ma nistgħux naħarbu minnha li nżidu l-budget. Jiġifieri nafu li l-istati membri waħedhom fuq baż individwali ma jistgħux jelbu dawn il-problemi. Grazzi. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Awkoni. Grazzi ħafna sur President, eżis kollegi, aħna nafu li ħafna drabi nisimaw illi il-flus jistaw waslu għal gwerer, iżda aħna nafu li il-flus jistaw waslu għal paċi kif ġara anka permezz tal-proġett Ewropew. Issa, jekk l-Ewropa verament tixtieq li timplementa l-politika illi huma stabiliti fit-trattati, speċjalment il-politika illi hija msaħħa u identifikata fit-trattat tal-Lisbona, importanti li aħna nżidu l-mezzi finanzjarji tagħna ħalli kun nistgħu nil-qolanijiet tagħna. Għalhekk aħna favur jiena favur illi noħolqu din it-taxxa fuq it-transazzjoni finanzjarji u nżidu dan l-ammont tal-infiq f'riżorsi propri b'5%. Aħna naħsbu illi Importanti li konna politika barranija ġenwina u li konna politika komuni ta' difiża. Permessa dawn ta' din il-politika aħna nistgħu verament nużaw il-fondi pubbliċi bl-aħjar mod u fl-istess ħin niskuraw li jkun hemm il-paċi. Jiena naħseb li dan ir-rapport li qed diskutu huwa dokument eċċellenti fil-fatt jistabilixxi l-linji gwida l-iktar xirqa f'dan il-kontest. Għanna l-kwistjoni tal-politika agrikola komuni illi hija politika importanti ħafna u essenzjali l-indipendenza tal-kontinent tagħna. Il-baġġett ta' din il-politika għandu jinżamm kif inhu. Il-politika ta' koeżjoni din hija essenzjali wkoll għas-solidarjetà bejn ir-Reġuni Ewropej bilan li jkun hemm iktar żvilupp ekonomiku. Għandu jkun hemm ukoll kategorija intermedjarja tar reġuni ħalli dawk ir-reġuni li reġuni kollha jista' kolla aċċess l istess ammont ta' għajnuna. Grazzi ħafna s Sinjura Hübna. Grazzi ħafna eżis kollegi jiena nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il fat li iva rridu nagħmlu riforma tal-riżorsi propji naħseb li il-revenue bażat fuq il-GNI qed ikun iktar bażat fuq il-politika u nqas effiċenti u maħniex qegħdin Aħna qegħdin naslu għal loġika li kienet espressa wkoll fin-negozjati għal baġit tas-sena 2011. U minħabba l-kriżi aħna rridu nissikkaw iċ-ċonturin kaf dak li għandu x'jaqsam il-budget Ewropew, però aħna din nitkellmu fuq riżorsi propji eh, li jistiedu ħalli naqsu d-dipendenza fuq il-GNI. Aħna naħsbu li dejjem jista' jkun hemm ir-riskju l-koalizzjoni li tivvota favor din id-deċiżjoni fil-Parlament ma tappoġġax l-istess deċiżjoni band oħra. Importanti li naraw x'huma ix-xewqat ta' ċittadini tagħna u r-riżultati tan-negozjati m'għandhomx ikunu bbażati fuq dak li jixtiequ il-gvern u kontribuzzjonijiet tal-gvernijiet nazzjonali għal budget Ewropew. Iżda il-mod ta' kif aħna nistgħu ngħinu pereżempju l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju sabiex jihdu vantaġġ mill-proġetti ta' innovazzjoni. Irridu naraw li l-finanzi Ewropej jkunu trasparenti kompletament ħalli bekk aħna il-tħul tal-Unjoni Ewropea jkun bażat fuq taxxi illi jkunu bażat fuq armonizzazzjoni. Grazzi. Tiene un minuto y medio para su intervención la señora María da Grasa Carballo. Grazzi ħafna issa Signora Carvalho. Grazzi ħafna, Sinjura, Sur Kommissarju, Aziz President, jena naħu kost ħafna li naraw dan il-dokument u d-dimna minħabba li verament huwa tajjeb u importanti ħafna anke fil-kontest tal-Istrateġija Ewropa 2020. Għandna bżonnu dan it-tkabbir, għandna bżonnu din iż-żieda fil budget Ewropa u din ġuni għandna nużaw dan l-oqsma ta' politika li jistgħu verament jagħmlu kontribut għal innovazzjoni, kompetittività u tkabbir ekonomiku. Għal din raġuni importanti ħafna li aħna jkollna it-tisjieħ tal-finanzjament ħalli bekk fil-fatt nistgħu nkunu verament indipendenti u nimxu qudiem fl-Ewropa anke f'dak li għandu xi qasam il-finanzjament tar-riċerka din xi ħaġa importanti ħafna illi aħna nistgħu ninvestu 10%. Apparti minn hekk naħseb li l effiċjenza tal-enerġija u l-elettriku importanti wkoll ħalli bekk aħna noħol u nfasslu infrastrutturi għall enerġija u l-elettriku naraw li dawn joffru iktar kondizzjonijiet kompetittivi l-industrija Ewropea. Aħna naħsbu illi irridu nkollna rwol ta' tmexxija f'din id-dinja globalizzata. Ningrazzjak ħafna. Grazzi ħafna issa s Sinjura Matera. Grazzi President, jina nifraħ li rapporter għax xogħol eċċellenti li wetta matul din is-sena biex bekk kien hemm konsens wiesa politiku. Jina nifraħ eh, bil-messaġġ li dan ir-rapport qed joffri soluzzjoni hija li l-Ewropa tkun attur globali. Il-qafas tal ġejjini se jirfletti l-ambizzjonijiet li għandna fi strateġija 2020 u hemm eh, bażi solida fit-Trattat tal-Lisbona. Iżda il-kredibilità tal-prioritajiet kollha li l-Unjoni għandha qudiema jeħtieġu li jkun hemm finanzjament adegwat l-izvilupp tal-infrastrutturi tal-enerġija u tat-trasport, investiment fir riċerka u żvilupp, it-taħriġ, il-politika żgħażagħ dawn kollha jridu jsibu saħħa ġdida fil-budget tal-ġejjini tal-Ewropa u l-pilastri essenzjali tal-politika ta' koeżjoni u l-politika ta' agrikola jridu wkoll jinżammu fuq l-istess livell. L-Ewropa u l-proġetti kbar tagħha dimum u ukoll problemi budġetarji fuq livell nazzjonali u allura jrid ikun hemm partiċipazzjoni ikbar tas-settur privat permezz ta' project bonds kif ukoll ta' PPPs huma s-soluzzjoni biex ikonna tkabbir u kompetittività. Jina mħasba dwar proposti li nżidu kategoriji intermedji fil-politika reġjonali għaliex bekk għandna riskju illi namlu ħsara r-reġuni l-aktar dajfa tar-reġuni il-finanzjament sħiħ tal-Unjoni permezz ta' bażi ta' risorsi propji tfisser li għandna l unuku triq biex ikonna żvilupp u ġejjeni għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. Gracias, kollega. La signora Ticao ha levantado la parece la tarjeta azul, pero no sé si es que quiere hacer una pregunta. Anna karta blu ma nafx hekk ix mistoqsija, tixtieq u kumment. Inti tixtieq eh, tistaqsi mistoqsija jew tixtieq li titkellem fil-proċedura kaġ DI? Ma jistax nisimha skużani. Għal-keċ ti għajta ħafna mela. Nizziltek, issa għandna minuta u nofs għas-Sinjura Grace. Eżis kollegi, flimkien mal-pakket tal-MFF, aħna nafu li ħajkun hemm ukoll riforma tal-istatut tal ħaddim tal-personal tal-Unjoni Ewropea, aħna nafu illi dawn insibuhom fil-paragrafi 125-126 naħseb li għanna nkunu kemm jista' jkun ambizzjużi f'dak li għandu xaqsam l-istatut, però minħabba li l-kwistjoni li jenna niddiskutu, irridu naraw eżattament kif għan implementaw din ir-reforma. Il-rwol li l-Kummissjoni Ewropea għandha jkollha fl-implementazzjoni tal-programm li aħna qegħdin niddiskutu lum tal-Ewropa 2020 Aħna nixtiequ bla bladu bita xejn il-Kummissjoni kollha rwol li msaħħa u iktar importanti u li kollha rwol ta' tmexxija għandin raġuni f'dak li għandu x'jaqsam ir-riforma tal-istatut tal-personal irridu naraw li fil-fatt aħna nsaħħu dan ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea ħalli huma jkun jistgħu immexxu aħna nafu illi hemm ċertu ħaddiema tal-Kummissjoni li għandhom 13-il ġimgħa imħalsin illi huma l-jum li għal dawn il ħaddim Għadin raġuni jina naħseb li f'dak li għandu xieqsam l-Europa 2020 rridu nifukaw fuq l-amministrazzjoni ħalli nkun iktar effiċenti u naħseb illi dawn huma frajt li għandhom ikunu mitqisa il kummissjoni anke mill-President stess tal komissjoni Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa imiss Signora Jedred Zivjeska. Grazzi ħafna, jien nixtieq ngħid proset li Salvador Gallega tar-rapport tiegħu dwar il-qafas multjanwari finanzjarju. Naħseb li dan kien rapport fil-fatt illi kien appoġġat bisħieħ fil-Kumitat Sure. Aħna nittamaw li dan ir-rapport jista' jipprovdi bażi importanti għan negozjati għal ġejjini dwar l-MFF u jiena kontent ħafna kontent ħafna illi il-membri parlamentari kienu lesti li jappoġġaw l-emenda tiegħi sabiex aħna nqisu l-ħtiġijiet u l-bżonnijiet taż-żaża minħabba li ż huma l-vittmi prinċipali ta' din il- il-kriżi finanzjarja. Aħna nridu nappoġġaw kull tip ta' inizjattiva li hija maħsuba sabiex ittejjeb is-sitwazzjoni ta' żgħażagħ speċjalment dak għandu x'jaqsam l-aċċess għall-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol. Għal din raġuni jiena naħseb illi programmi bħal żgħażagħ għaż-żgħażagħ u programmi ta' tagħlim matul il-ħajja dawn huma programmi illi forsi ma jiswewx ħafna sabiex nappoġġaw lil kull individwi, iżda huma programmi tant importanti li jistgħu jappoġġaw u jifassu l-ġejjini tagħna u dawn huma programmi li jrid ikollhom iktar fondi, bla dubju. Jiena nixtieq ukoll li ngħid illi kuntenta ħafna illi hemm iktar fondi għal politika tal-Kummissjon minħabba illi din hija politika importanti ħafna l-implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020, però hija wkoll maħsuba sabiex ikon aktar integrazzjoni u solidarjetà fl-Ewropa ħalli bekk inneħħu dawn id-differenzi bejnietna bejn territorji differenti u reġuni differenti Ewropej u eh, ikon aktar integrazzjoni. Grazzi ħafna issa bekk temmejna l-lista tal-kellima u issa nistgħu ngħaddu għall-proċedura catch DI. Għandna 19 il-kollegi illi jixtu jitkellmu matul din il-proċedura u ħanati l-opportunità sabiex tminja minnhom jitkellmu minħabba illi aħna nixtiequ nisimgħu x'għandu xi jgħidilna r-rapporter, nixtiequ naraw x'għandu xi jgħidilna l-kummissarju. Minħabba li mbagħad rridu nimxu għal-votazzjoni f'nofsinhar. Għal din raġuni għandkom biss minuta nibdew bis-sur Nikolescu kjoġba. Grazzi ħafna, Sur President. Il-rapporter beda l-prezentazzjoni billi semma sentenza importanti ħafna ġifiri li l-politika tradizzjonali tal-Unjoni Ewropea irridu jiltaqgħu u jimxu jitfid mal-prioritajiet il-ġodda l-ebda pajjiż ma jista' jaħdem fuq baż individwali u din l-opinjoni jiena nisħaq fuq anka fil-kontest tal-politika ta' koezjoni. Nixtieq nissemmi xi ftit ideat importanti ħafna. L-ewwel qabel kollox, il-fatt li l-baġit tal-politika agrikola komuni jrid jinżamm fuq l-istess livell li naraw li kunem salvagwardja tar ruol tradizjonali ta' agrikoltura Ewropea li huwa ġustifikat minħabba l-ambizzjonijiet tagħna. Apparti minn hekk aħna nixtiequ li nżommu politika agrikola komuni li hija bbażata fuq żewġ pilastri ħalli nippromuovu reġuni rurali u t-tieni pilastru li huwa maħsub li jkun marbut ċar mal-istrateġiji tagħna. Aħna għandna bżonn li jkollna fondi ehm, ġustifikati fl-istess li jkollna tqassim ġust ta' dawn il-fondi. Grazzi. Grazzi ħafna s-sur Balċitis. Sur President, jina nishti illi l-għanet nir-ingrazzja l-rapporters kolla li għamlu xogħol importanti ħafna l-ħna l-lum għanna pozizjoni ċara minnaħat tal-parlament dwar dak illi eh, huma xewqat ta' ċittadini fil-kontest tal-perspettivi finanzjarji Ewropej. Aħna rridu nibdlu l-linji politiċi tagħna u dan huwa rifless ukoll fis-Strateġija Ewropa 2020. Aħna nixtiew li jkollna suq waħdini tal-enerġija, nixtiequ li norbtu eh, l-Ewropa permezz ta' rabtiet ta' trasport u rridu naqsu kemm jista' jkun differenzi bejn ir-reġuni tal-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn li jkollna wkoll politika agrikola komuni kemm jista' jkun effiċjenti u hemm bosta oqsma oħra illi huma meħtieġa sabiex bekk aħna nkunu nistgħu noħolqu Ewropa li hija kompetittiva. Għandna bżonn ta' iktar investiment fl-edukazzjoni u għandna bżonn illi aħna inħarsu ħalli naraw x'numa il-risorsi ġodda tal-finanzjament ħalli bekk nkunu nistgħu dejjem nimxu l-qudiem. Grazzi ħafna, Is-Sur Mulda. Mikrofonu għal-kellim. Sur President, nirringrazzjak ħafna. Waħda mill-kwistjonijiet l-iktar importanti li fil-qalba ta' dan id-diskussjoni huwa x'inhu huwa l-valur miżjud Ewropew. Jien nittama li l komissjoni ħad bil-proposta qabel ma jintem dan ix-xahar li tispjegana eżattament ġvalur miżjud nistgħu nofru huwa xi ħaġa importanti ħafna li għadim għadi minħabba rridu nkunu nafu eżattament aħna fuq xi għad nifotaw. It-tieni punt, id-diskussjoni għad tkun influenzata ħafna mid-dibattitu dwar ir-rizorsi propi. U waħda mill-affarijiet illi waqfitna milli aħna nagħmlu iktar progress hija deċiżjoni li ttieħdet fl-1984 dwar ir-rebate għar-Renju Unit. Dan ir-rebate għandu jibqa' japplika għadna nibqaw f'sitwazzjoni li fejn jew ma jkollniex rebate jew nkella dawk il-pajjiżi li eh, votaw favur il-rebate fl-1984 issa hija qegħdin fl-istess sitwazzjoni fil kienet ir-Renju Unit dak iż-żmien ikollhom l-istess trattament. Grazzi ħafna. Iva, din l-ossessjoni illi aħna ma nħarsux li il- tul l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li tassibni ħafna. Importanti li naraw illi ikun hemm iktar kompetenza Ewropea naturalment iżida fil-riżorsi hija importanti ħafna, però l-budget irrid iqisu wkoll ħafna aspetti differenti li għallet aħna għandna spejjeż militari din hija xi ħaġa li aħna dejjem irridu nżommuha f'moħħna u apparti minn hekk is-Sur Lewandowski bħalissa qiegħed jitbissem b'tali mod illi jħassibni ħafna minħabba situazzjoni li nsabu fija, minħabba illi kif jista' ikun possibbli illi aħna naraw illi dawk li mhumiex responsabbli għal kriżi finanzjarja qegħdin huma jbagħtu jħallsu għal din il-kriżi finanzjarja. t tnaqqis anke fl-ispejjeż għall politika soċjali din mhix ġusta zgur li le. Grazzi ħafna, Sur President, il-mikrofonu tiegħi ma jaħdim xogħol din raġuni biddilt il-post. Is-Sur eh, Rubiks. Hello? No. Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu kolēģiem atgādināt vienu. Grazzi ħafna, jena nixtieq infakkar lil kollegi dwar ħaġa waħda. Meta ħna napprovaw il-budget irridu niftakru illi ċittadini Ewropej qegħdin ikunu qegħdin ikunu ħafna iktar xettiċi dwar mod kif aħna din il-deċiżjoni ta' hekk. Għadin raġuni ma naħsibx li budget budget huwa armonizzat permezz ta' għanijiet ambizjużi li jistgħu jkunu riflessi fl-Istrateġija Ewropa 2020. Mistoqsija oħra, inti sur kummissarju wetna u wet l-bdiewa Ewropej illi ħajkun hemm armonizzazzjoni tal-għajnuna diretta. Jekk il-budget Ewropew ħajab kun approvat kif inhu ppreżentat, inti żgur ma tistax iżżomm il-weda li tajtom, u jiena nixtieq li dak li huwa ppreżentat hawnhekk fil-fatt jikkorrispondi ma xewqat ta' ċittadini tagħna. Grazzi ħafna, Mr. Rubi. Bronz. L-Onorevoli Brands issa. Thought the EU couldn't get... Jina ħsib li l-Unjoni Ewropea ma setax smur għallar, iżdan batrajt dan l-rapport. Ġviri għonek qed nilludu ruħna. Għat ma konna għedin nitolbu daqstant mill-Unjoni Ewropea iżda il-poplu tar renju Unit jixtiequ li joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Issa, din l-idea li nifrizaw il-budget wara l-2013 u zida ta' 5% tfisser illi kunem zida eh, limitata biss għal l-ispejjeż tagħna. U mbagħad għandna paragrafu 166 biex inneħħu ir-rebates u għawnek il-Renew eh, t tati kontribuzzjoni minima u mux wahda kbira wis. U għallura, diffiċli diġa għalina illi inħalsu eh, għal eh, affarijiet mhux tagħna, iżda skont wieħed sitta disa jider eh, jidher illi se jkollna taxxi mingħajr il-kontrolli tagħna u din mhix ħaġa aċċettabbli, grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Sikjerski issa. Grazzi ħafna. Nasab li hawnhekk il-ħakna kompromess importanti. Hawnhekk ir-rapport qed jagħti kontinwità għal dak li jridu nwettqu għandna wkoll bidliet. Il-politika tagħna trid tkun stabbli, allura il-proposta li jkollna l-istess budget għal koezjoni u CAP hija xaġa tajba. Li neħu differenzi fl-iżviluppi wkoll hija xaġa importanti għas suq komuni biex bekk ikonna benefiċċju għall-istati membri kollha il-politika agrikola u koll hija ta' beneficju għal konsumatur medju fl-Unjoni, il-bdiewa wara kollox għandhom tħul baxx ħafna minkejja l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Allura l-kompeti l-ġodda l-Unjoni Ewropea u anki għal politika agrikola komuni kif ukoll għal situazzjoni prekarja ta' WTO tfisser illi għanna periklu għal bdiewa. Min se jħallas għal dana kollu? U allura neħtieġu l-innovazzjoni, il riċerka u l-kellim jitlef il-mikrofonu. L-Onorevoli Stavrakakis issa. Grazzi ħafna, Sur President. Kummissarju, Il-Parlament hawnhekk qed jibgħat messaġġ ċar ħafna l Presidenti u l-Prim Ministri tal-Unjoni Ewropea u dan dwar il-budget għal żmien tal-2020. Kif ukoll naraw messaġġ ċar ta' IVA għal koeżjoni kif ukoll għal budget illi jista' jilqa il-miri meħtieġa l-innovazzjoni, l-impjegi, il koezjoni iva għal kwalunkwa tip ta' politika koerenti fuq kwalinkwa livell, kif ukoll iva għal appoġġ tar-reġuni, kif ukoll għal dawk il- zoni fejn hemm il-montanji u anki għal gżejjer. Kif ukoll eh, biex ikun hemm sanzjonijiet għal dak li għandu x'jaqsam il-patta il stabilità. Grazzi ħafna. Se naqlu hawnhekk catch the eye. Jiddispjaċini illi għatem xi 11 jew 12 illi ma kellhomx ċans jitkellmu. Issa, teħlin fl-aħħar stadju tad-dibattitu tagħna il-Kummissarju Lewandowski se jagħti reazzjoni tiegħu għal kummenti kollha li sema kellu 49 f'kollox. Mela il-Kummissarju jekk jogħġbok sur President jiena diġa eh, ħadd il-ħin tiegħi u allura nixtieq nagħmel żewġ rimarki fil-qosor biss. Il-kuntest internazzjonali, l-austerità, il-budget Ewropew min ma jistax jingħata tort għal nuqqas ta' ġestjoni tajba tal- fil-finanzi, iżda hawnhekk jista' jkollna wkoll kontribuzzjoni għall impigi u għad kabbir b'differenza mill-budgets nazzjonali illi huma aktar immirati fuq it-trasferimenti soċjali. Mbagħad il-bdiewa Ewropej Hawnhekk għandna bżonn konverġenza. Il-flat rate mhijiex fattibli lum il-ġurnata u nemmen ukoll li dan se jkun il-każ fil-ġejjeni. Fl-aħħar jina jiena qed nantiċipa fisem il-Kommissjoni il-votazzjoni fil-ġejjeni biex ikonna konsensus wiesa f'din il-Kamra biex bekk il-Parlament Ewropew ikollu leħen b'saħħtu u ta' influenza. Grazzi lill kummissarju Lewandowski u nalqu dibattitu issa bil-rapporter l-Onorevoli Gariga Polledo għandu żewġ minuti. U tassew nifraħlu għax-xogħol eċċellenti tiegħek. Jekk jogħġbok Salvator. President, grazzi Iva qabel xejn xtaqt nirringrazzja l-delegazzjonijiet nazzjonali għalix tassew zammew sot għal pressjoni tal-istati membri u se jivvotaw favur ir-rapport. jidhir li d-dibattitu kien Eh, mhux tant dwar il-volum tal-budget iżda aktar dwar is-supremazzija tal-metodu komunitarju u dawk li kienu eh, qed jippreżentaw id-dibattitu f'dawl differenti għandhom żball meta tkellmu dwar dal-budget huma jixtiequ prioritajiet ġodda iżda jixtiequ fl-istess waqt li jkollna budget żgħir. Jiġifieri jekk aħna nimxu f'dan it-triq din it-triq, allura iva jkollok inqas budget però se jkollok ħafna inqas prioritajiet. Għalhekk huwa importanti għalina allura illi eh, niddefendu approċċ anzi il-Kunsill għandu x-xogħol illi jiddefendi l-approċċ intergovernamentali iżda aħna minn hawnhekk irridu niddefendu l komunità bir-responsabiltajiet tagħha u għandna bżonn il-flus allura biex nwettqu dana kollu. Maħniex hawnhekk biex inżidu il-nefqa pubblika b'5% le, aħna rridu niżguraw illi l-piżijiet budġetarji nazzjonali jitnaqsu, ignamlu l-investimenti kif suppost u dana kollu jidħol fil-budget Ewropew biex bekk inkunu nistgħu nagħmlu ġestjoni aħjar ta' dawk l-ammonti dan huwa l-valur miżjud tal-Ewropa u naħseb il-gruppi politiċi kollha hawnhekk aċċettaw dawn il-punti kollha fix-xogħol tagħna din is-sena. Hawnhekk għandna Proposta ambizjuża tħares lejn il-ġejjieni u qed qisu kol deċiżjonijiet importanti ħafna li se jsiru min-naħa tal-Istati Membri. Nittamaw li dan il-Parlament ikun jista' wkoll jilqa l-isfidi tiegħu jiena nirringrazzja l kollega kollegi tiegħi għall approċċ kostruttiv tagħhom grazzi għal suġġerimenti ta'kom. Grazzi għad dibattitu li kienet interessanti immens u smajna ħafna femmit differenti fil-parlament iżda minkejja dan il-kol kemm aħna sanġbarna fl flimkien u naħseb nafu ħafna ħjar dwar is-sitwazzjoni kamra issa għandha pożizzjoni aħjar u għandna wkoll stampa aktar ċara ta' dak li nixtiequ nilħu. Grazzi ħafna. Bekna u dibattitu u 50 minuti biss se nibdew il-votazzjonijiet Iva, għawnek għalaqna dibattitu tassew importanti. U allura nifqu għal 3 minuti sakemm minkunu lesti sabiex nibdew il-votazzjonijiet. Grazzi ħafna sinjuri, grazzi wkoll tal-paċenzja tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal